rida f'dak li għandu xaqsam ukoll kif kellna x'naqsmu mad-WTO. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għanna rakomandazzjoni proposta mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u dik nivotaw għalija għada fil daċu nofs. U issa għanna mistoqsi orali l-Konsill u l-Komissjoni dwar l-inizjattiva dwar til-qima kontra tuberkulozi. ħarġet mill-liberali u minn membri oħra. Ħames minuti għall-Onorevoli Gorins. Is-Sur Gorins għat il-President. Wort haben als tixti ehm, tħol l-mikrofonu issa bħala ehm, awtur ta' din il-mistoqsija orali jew nkella tixħad dan id-dritt jiena se jaħtlek l darbiet iżda ma stajx nġbid l-attenzjoni. Ok, issa għandek 5 ehm, minuti. Grazzi sur President. Senjura President, jiena naraf dan il-proġett ambizjuż għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall pajjiżi ta' żvilupp. Lan huwa illi intemmu tuberkulozi, neradikaw kompletament permesta ta' proġett ta' til im Aħna għanna 1.7 miljon individwu li mietu mid tuberkulozi fl-2009 u um, dan um, brata ta' 400 ruħ kull ġurnata u ġabtelf ta' flus fl-Afrika biss 40 biljun euro tuberkulożi hija problema fil-pajjiżi ta' żvilupp iżda mhijiex biss kwistjoni f'dawn il-pajjiżi biss ma rridux nasumu dan. Kien hemm każi kemm fir-Renju Unit kif ukoll fil-Irlanda fil-sajf tal-2010 u Għal daqstant importanti l-indirizza u għala liex eh, qed toħloq ukoll ħafna devastazzjoni eh, fil-Ewropa tal-Vant kif ukoll fir-Russja. Importanti li dwar it-TBVI l-idea hija eh, li jkun hemm hemm tilqim li jkun li wieħed ikun jista' jfilħu pajjiżi ta' li qed jiżviluppaw. fil ispejjeż involuti rridu naraw li il-kapacitajiet fil-pajzi differenti varjaw u għallura rridu nallokaw l-ispejjeż kont il-bżonniet tal-pajis. Zgur il-pajzi modern industrializzati għandhom aċċess għal fondi ta' riċerka u ta' svilupp il-kontribut finanzjarju minnaħat tal pajjiżi tan-nofsinar huwa kważi non-eżistenti u din token contribution. Iżda rridu naraw kif eh, din l-inizjattiva dwar it tilema kontra T TBVI tagħmel parti mill-istrateġija 2020 u turi x'aħna kapaċi nagħmlu jekk aħna nistgħu nisetjaw miri fil-waqt dan ma jfissirx li eh, il-fondi, il-finanzjar normali għandu jiġi eskluż pajizi oħra bħal l-Istati Uniti, il-Kanada u ħafna pajizi emerġenti li għandhom xaqsmu ma' din il-marda ta' tuberkulozi fil-frontieri tagħhom jew nkella um, li qed jindirizzawa b'solidarjetà internazzjonali għandhom jagħtu wkoll kontribut lil din l-inizjattiva. Aħna nistgħu nużaw il-partenarijat bejn il-settur pubbliku u l-privat naħseb dan jista' jkun approċċ ġdid minħabba li solidarjetà um, tintwera minn dawk li għandhom ir-riżorsi biex jagħmlu dan jekk l nkun qed nipproteġu biss lil dawk li għandhom il-mezzi finanzjari biex jagħmlu hekk biex jipproteġu lilhom infushom. Grazzi u sanad il-mikrofonu lill-Kummissarju Xolos. Fl-2008 il-telqima kontra tuberkulozi u l-inizjattiva relata ta' magħha kienet stabilita permezz tal-sħubija bejn il- privat u l-pubbliku. U dan f'qafas ta' riċerka biex namobilizzaw il-ħidma kollha ta' riċerka f'dan il-qasam ħafna mill-tilqim illi qed jiġu żviluppati għadhom fil-fażi preklinika u l-punt importanti huwa li m'għandniex il-formazzjoni data klinika per eżempju u waħda mill-telqima li qed tiġi studjata bħalissa hemm turi ħafna iktar efrikaċa meta mqabla ma dik preżenti biex aħna nkunu nistgħu nofru t-tilqim eh, l-suq irridu naraw li jkun hemm titjib ukoll fl-effikaċja tagħhom U fil-fatt eh, ġviri nistostitwixi nistostitwixu dik li eh, fil-prezent. Fil-moment ma dana kollu ma eh, id-data meħtieġa biex namlu dan. L-inizjativa TBVI mandiġ tiġi ikkonsidrata b'mod iżolat hemm ukoll inizjattivi oħra li jippromovu provi kliniċi. Iżda f'dak l għandu x'jaqsam ma forsi sħubija ma' settur kliniku diġa ġew stabiliti taħt l-artiklu 185 illi fih 14 stat membru flimkien ma' żewġ stat imsieħba u l-Kommissjoni provdew 400 euro u 200 euro miljun euro minnhom ħajkunu profitati mill-Unjoni Ewropea fil-fazi kliniċi 2 u 3 rigwarda jnuna kontra l-malarja, tuberkulozi fil-pajsi sub-Sahara, ta' sub-Sahara. Issa, il-programmi fostom tmin eh, provi ta' tilqim kontra tuberkulosi sal-2015, ġveret naħdmu fuq dan u koll. il komissjoni segwit b'interess u koll il-modell ta' negozju sviluppat mill-sħubija bejn il-pubbliku l-privat. Dik prezentata mit-TV BI. Eh, dan huwa model li għandu potenzjal li jkun għodda utli fil-futur. Iżda dan eh, jirrikjedi analiżi fil-fond tal-proġett ta' negozju kif ukoll ta' analiżi ta' riskju. Iżda jekk it-BVI eh, tinata l-finanzjar meħtieċ u dan ma jfessirx neċessarjament is-suċċess tagħha l-għaliex m'għandniex biżżejjed informazzjoni fil-mument Irridu naraw għal daqsant jekk dak li qed isir bħalissa u xħaj juri ruħu utli. Rridu naraw kif ħan daħlu l-istituzzjoni finanzjari biex huma jkolli jagħti l-kontribut tagħhom biex bekk eh, ikunu parti wkoll eh, mill-implementazzjoni tal-istrateġija ta' ta' Europa 2020. Grazzi l-Kummissarju issa kellima minn diversi gruppi l ewwennet minnaħa tal-IPP, eh, Signorina Carvajo, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kummissarju eh, l-inċidenza ta' tuberkulozi fid-dinja qed tkompli eh, żżid l-interess tagħna U minħabba iżjeda ta' din eh, il-marda, qed naraw li żewġ miljuni zewċ miljon persuna tmut kull sena. U għal dasan taħna nilqaw l-inizjattivi Ewropej biex eh, tiġi mġelda tuberkulozi. Aħna u koll nilqaw ehm, l-izvilup ehm, ta' programmi ta' zvilup eh, għal tilqim ieħor kontra t-tuberkulożi biex eh, bekk aħna nipproteġu ċ-ċittadini tagħna minn dan it-tip ta' mart infettiv. Importanti wkoll li l-kura il-kura medika bażika tingħata eh, biex bekk eh, tiġi miżmuma il-life expectancy u biex nżommu il-miri tagħna għaddejjien. Rridu nsaħħu l-ħedma unjon tagħna u naraw li hemm ukoll kooperazzjoni fir-riċerka biex jiġu miġġildam dan it-tip dawn l-infezzjonijiet, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw Xtaqt insaqsi l-Kommissjoni hija ħad kompli eh, eh, l-isforzi ta' riċerka xjentifiċi eh, kif ħa żejt l-intensifikazzjoni f'dan ir-rigward biex bekk tipprova mm, issalva iktar popolazzjoni f'pajjiżi f'fażi ta' żvilupp fid-dawl tal-istrateġija 2020 hija u issa mm, s-sur Kaxmen għal Soċjalisti Demokratiċi Zewċ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena nħu gost li nitkelmu fuq dawn il-kwestjonijiet li jirgwardaw il-ħajiet tan-nies. U naħseb dan u li jena naħseb li fil-fat it-tibi hija xi ħaġa ta' kwestjoni ta' importanza primarja fis-settur tas saħħa. 1.6 sa 2 miljon ruħ imutu kull jum minn din marda u li ju qed e, għandha fil- e, edha fil-proċess li e, toffri iktar fondi u dan fazi wieħed tnejn a tal-fazi ta' riċerka. Il-provi ta' ta' dawn it-tilqim huma għoljin ħafna Eh, specialment eh, fil-fazi 2 u 3a li juru eh, sigurta tal-tilqima. Għanna tilqim, pero irridu naraw ehm, li dawn huma effikaċi u li konna licenzjar tagħhom naħseb għal daqsant tanna bżon iktar fondi. Iżda nistaqsi ir-regoli ġodda fl-ECDP ehm, u fil-proġetti tal-budget tagħhom ħa jinkludu studji dwar dwar dan it-tip ta' tilqim u eh, u mekkanizmi ta' finanzjar biex hekk ikonna tilqim ieħor li jindirizza mart xi injorat bħal muwet tuberkulożi. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi tal-li rispettajt il-ħin mot il-ilek u issa għal-membri non allineati għanna isur eh, signorina Vetmen għal-minuta. It-tuberkulozi hija problema f'pajjiżi foqra b'mod partikolari għal terz mm, tal-popolazzjoni dinija ġviri 2.5 miljon ruħ u ma' fenettiva kollox hemm 49 ruħ li ġu infettati kull jum u hija problema mod partikolari għal dawk li jsofru mill-HIV u l-AIDS u din qed tkompli tinxteret permezz tat-turiżmu. Din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nikkontrollaw, nistgħu nikkontrollaw il-firxa ta' din il-marda. L-individwi jifirxu din il-marda Iżda l-problema hija li qed naraw mżieda fir resistenza kontra il-mediċina. Modi kif aħna nistaw nużaw il-vitamina D jew nkella terapija avanzata kontra tuberkulozi. U naħseb li l-Kummissjoni tista' tevalwa dan. Grazzi u għal daqstant issa nadja sur kazmarek għal żewġ minuti. Sinjura President, eh, Sinjuri, erba snin qabel eh, l-implementazzjoni, skadenza ta' implementazzjoni tal-MDGs, eh, naħseb jena dawn it-tip ta' martuma xorta xaġa li t-konċernana. Dinija problema serja, specialment fil pajizi ta' svilup bħal ċertu pajizi fl-Azja u fil-Afrika ta' Sub-Sahara il-mikrobatterju ta' tuberkulozi jikkawza ħafna wiet u wieħed mill-10 eventualment ħajkun qed isofri mit-tuberkulozi. Kull reġjun ehm, huwa eh, l għaliex ehm, il-tuberkulozi jizviluppa ehm, f'kondizjonijiet ta' ta' housing ħażin jew nkella ta' malnutrizzjoni. nutrizzjoni Naħseb illi meta jkun hemm eh, nuqqas ta' koordinament eh, ta' trattament ta' tuberkulożi u tal-HIV u l-AIDS din hemm iktar inċidenza ta' din it-tip ta' mart. Barra minn hekk servizzi ta' saħħa f'żoni rurali soffru minħabba nuqqas ta' personal u għal daqstant ta' trattament ta' mart ta' tuberkulożi. Għal daqstant eh, pajjiżi b'mezzi finanzjari limitati jistaw jonfqu ftit fil-waqt li pajjiżi sviluppati jonfqu 5% u f'dawk iktar sviluppati jonfqu nofs ta' dan il-pajz foqra ma jistawx ikomplu sejren mingħajr lajnuna tagħna u dan diġà sema mill kollega tiegħi fil-fatt għawek qed nitkellmu wkoll fuq problema soċjoekonomika. Dan iwassal ukoll f'nuqqas ta' produttività u allura r-rispons tagħna jrid ikun wieħed deċiżiv u eh, rridu naraw illi dawn dan it-tip ta' til-qim ikun eh, disponibbli. U grazzi u issa sur kontest la straġawx minuti. Grazzi Senjora President, sur Kommissarju, kollegi, is-saħħam hija xi ħaġa li aħna rridu nikkonċentraw sew fuqna brigward għall-MDGs biex innaqsu rata ta' ta' mortalità kif ukoll ntejbu rata ta' il-maternità u koll biex nindirizzaw din il-problema ta' tuberkulozi. Il-koll nafu li dawn l-MDGs ma dawk li l-iktar li qed imbagħtu biex nindirizzaw biex nippruvaw nilħqu. Ġifieri li insaħħu l-finanzjar tagħna għal programmi ta' saħħa rridu nżidu l-aċċess għal kura medika primarja. Naħseb illi billi nappoġġjaw dawn tip ta' fondi vertikali, jiġifieri li jġildu kontra l tuberkulozi u kontra l-malarja Irridu nżommu kol f'moħħna eh, illi eh, dan l-appoċ ekonomiku u importanti biex huma kollom eh, servizzi ta' kura primarja effikaċi essenzjali u naraw illi il-popolazzjoniet l-iktar vulnerabli kollom aċċess għal din il-kura primarja. Grazzi u sassur Zaborska għal żewġ minuti. Eh, sur njura president, sur kommissarju, eh, naħseb li tuberkulozi bħal eh, malarja u bħal lejzja waħda mill-ikbar problemi f'dan fis-settur tal-mart u qed toħloq impatt dirett anki wkoll fil-sfera ekonomika da dawn il-pajjiżi l-iktar mill-quta. Iżda l-istati membri tagħna mhumiex eh, eh, ma nistgħux ngħidu li mhumiex malquta wkoll importanti li naraw naqra minn fejn ġej dan mart ġifieri li huwa dovut ukoll mill-imġiba soċjali ta' nies. Naħseb jiena rrid eh, ikkonna proċedura globali fir-rigward tal- tal-pajjiż li qed jiżviluppaw l-inċidenza hija għolja li jiex memx bizzejiet zvilup, memx bizzejiet investiment eh, fil-reċerka, rridu naraw aħna kif għal daqsan ħanilqaw konta daw il-komplikazzjonijiet u għal rrit eh, nirremarkam illi il-ġeda tagħna titkun eh, kull ġurnata biex aħna kun nistgħu niġildu kontra dawn il-batteri dawn il-mart biex inkunu nistgħu ngħinu l daw il-pajjiżi illi jilħqu l-MDGs rridu wkoll nappoġġjaw ukoll l-istaff mediku f'dawn il-pajjiżi fażi ta' żvilupp hemm staff mediku li tħalli pajjiżu l għaliex il-budget moti l-saħħa qed dejjem ibatti mhux biss rridu nikkonċentraw fuq ir-riċerka kif ukoll fuq settur farmaceutiku imma wkoll fuq setturi oħra għaliex ir-riċerka hija xi ħaġa komprensiva. Grazzi u issa nixtieq nimxi għal proċedura kif KHDI. L-ewwel net eh, Sinjur Nikoloċeċ, grazzi Sinjura President. Eżis kollegi, nixtieq li nisħaq li tuberkulozi mhijiex eh, marda li eh, ġiet meqruda aħna nistgħu naraw eh, illi kważi żewġ miljun ruħ imutu fis-sena minħabba din il-marda severa. Nixtieq ngħid li din hija xi ħaġa pożittiva li għarafna dan u fuq inizjattiva wkoll tal-Kummissjoni għaliex mhux biss qed nitkellmu dwar AIDS bħala pandemija, iżda qed nitkellmu wkoll fuq eh, it-tuberkulożi, it-TB, eh, din eh, taħta fil-ħajja ta' ħafna miljuni ta' nies u naqbel li aħna rridu nifinanzjaw iktar riċerka għal tilqim u kif għalet il-Komissjoni, pero il-tilqima da mhix disponibli għadna fil-fazi prekliniċi U dan ifisser li jridu nittestjaw l-effikaċja ta' dawn fil-ħajja, fil-suq. U għalda sant nitlob għal iktar fondi għal-reċerka. Grazzi u s-sessur ta' għal-minuta. Sur njura president rata ta' mortalità hija bejn 1.6 sa' 2 miljun ruħ u għal din dan jagħmel mit tuberkulozi t-tieni l-ikbar kawża ta' mewt minn infezzjoni U għal dasan naħseb din eh, hija eh, priorità ta' organizzazzjonijiet ta' saħħa pubblika. Għamilna progress kbir iżda sa wasal iż-żmien li eh, immorru lilin mill-proċedura BCG dik li kienet applikata normalment u issa jdu nimxu lejn iktar finanzjar iktar fondi fir-riċerka. U rridu naraw modi ġodda kif eh, niffinanzjaw it-tibi VI hemm ukoll toħroġ b'alternattivi għalli finanzjar u naħseb dan il-sħubija bejn il-pubbliku u l-privat tista' tkun waħda trajenti għaliex toffri mod ġdid ta' finanzjar. Grazzi u sana del mikrofonu s-sur Kelly it tuberkulosi jew kella TB e, hija waħda rampanti fl landa u toqtol ħafna kemm sar kemm anzjani. Fil-fatt il-vaċċin waqaf għal 36 sena u fl-aħħar snin kien hemm tifel fil crash illi ħadin din il-marda, allura qed nitkellmu fuq ehm, ehm, problema kbira mifruxa ħafna li tafetwa madwar żewġ miljun ruħ ehm, u persuna tmut kull 20 sekonda. Allura jekk aħna nilħu il-mira li neliminaw din il-marda sal-2015, eh, dan jista' jsir biss billi ninvestu fir-riċerka u 60% eh, tar-riċerka li qed issir ħat iżviluppa til-qima f'dan is-settur. Grazzi. U s Sur Ferreira. Grazzi ħafna, Senjura President. Dak illi nixtieq ngħid huwa illi aħna qegħdin erba' snin il-bot milli nilħqu il-miri ta' żviluppa l millenju din hija marda li qed jieħu il-ħajja ta' żewġ miljun eh, ruħ fis-sena u għal stand din tur il-gwaljanza fid-dinja. U dan il għaliex f'pajjiżi żviluppati, f'pajjiżi industrializzati din m'għandix impatt. U dan minħabba illi pajjiżi f'fażi eh, ta' żvilupp m'għandhomx kura medika primarja mandomx l-struttura medika neċessarja, u allura aħna permessa t-BVI jiridu napoġġjaw programmi bażiċi ta' tilqim rridu nġildu il-faqar li fil-teledinja rampanti u li bil-faqar dawn il-problema ħajkomplu biss jikbru allura rridu neqirdu. għamu. Saf fl-axħar um, is-sur ċekedi. Grazzi ħafna, sur Senjora President, senjuri, aħna rajna mżieda fl-inċidenza tal-TB fl-Ungerija u n-numru li ta' nies mietu minħabba din il-marda u dan minħabba lat il-liġi dwar is-saħħa fl-2006 illi kien imxaqleb lejn il-profit lejn raġunijiet ekonomiċi il dan huwa relatat kemm ma nuqqas ta' ta' housing adekwat kif ukoll ma l-STDs. Jiena naħseb illi t-tilqim m'għandux biss ikun disponibbli lil xi nies lil kull settur u dan naħseb jista' jiżviluppa soċjetajiet iktar b'saħħithom. U issa fl-aħħar nagħti eh, il-kelma lill-Kummissarju Xoras. Grazzi ħafna. Eh, Nishtiq li nwieġab għal-punti li saru L-ewwel ned żgur li għandna bżonn ta' aktar riċerka kif jiena għad fl-introduzzjoni tiegħi il-Kummissjoni fil-fatt qed tħares lejn modi kif kif aħna nistgħu nsaħħu il-programmi fuq it-tuberkulożi u soluzzjoni waħda tkun li nġeddu l-programmi diġà preżenti programm li tkellimt qabel fuq illi 400 miljon euro ta' fondi, 200 miljon minnom ġejn mill-Unjoni Ewropea. U eh, nishtiq eh, inwiġa pal sur Tanrescu illi fil-fat l-Unjoni Ewropea tiffinanzja ħafna minn dawn il-proġetti fil-fatt 65 eh, miljon euro diġa ġew f'dan ir-rigward. Iżda sħubija bejn il-pubbliku u l-privat hija xi ħaġa li diġà eh, ħaresna lejha iżda meta tħares lejn eh, il-diversi eh, til-qim u il-possibilità ta' fondi għal proċess mediku ta' tilqim naħseb illi fil-preżent m'hemmx sigurazzjoni illi iktar fondi ħajwaslu għal riżultati pozittivi. F'dak li għandu xaqsam mal-vitamini naħseb illi hija xi ħaġa li wkoll aħna konsidrajna iżda naħseb illi dak li rridu niprevjenu aħna u forse l-izvilup ta' rezistenza u naħseb rridu nkunu konxi ta' dan ir-riskju sab'mod ġenerali dwar sistemi ta' saħħa fil-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi f'fażi ta' żvilupp b'relazzjoni mal-UE nistgħu naraw illi dan ukoll din u koll mira tal kummissjoni illi hija qed promovi fil anke fil-istrateġija Ewropa 2020, ġifieri biex tinvesti iktar fis-saħħa, fir-riċerka F'waħda mill-inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni tal-Kummissjoni, l-Kummissjoni qed taħdem biex tiżgura illi ikun hemm iktar promozzjoni ta' innovazzjoni fl-istati membri u jkun hemm ukoll iktar ehm, riċerka fis-settur tas-saħħa dwar eh, per eżempju eh, il-fazi ta' xjuħija tal-popolazzjoni l-Unjoni Ewropea diġa qed tagħmel ħafna flimkien mal-Fond ta' Żvilupp Ewropew u dan ikopri wkoll is-settur tas-saħħa. Il-Kummissjoni żgur ħat tkompli dawn l-inizjattivi fil-ġejjieni u nispera li jiena rispondejt għal mistoqsijiet tagħkom u bħala l-Kummissjoni aħna l-inokkaġa nistgħu nagħmlu hija li nossottolinjaw kemm aħna naqsmu dan it-tħassib tagħkom f'dawn is-setturi. Grazie. Erba rizoluzzjonijiet ġew prezentati mill-Grupp Liberali mill-ħodor